Doamnelor și domnilor, declar ședința Comisiei PETI deschisă. Grazie Hafna. Nista' niftaħ din il-laqa. Nistgħu nibdew il-laqa tagħna tal-lum tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet Fisem il-Kumitat nixtieq nilqa l-kollega tagħna s-Sur Vallesa. Il-President tal-Kumitat tagħna batet l apoloġija tagħha ma stax tkun preżenti għall-ewwel sija tal-laqa. Titkun assenti wkoll għall parti qasira tal-laqa ta' għada għaliex il-laqa tal-Kumitat isseħħ fl-istess ħin mal-Kumitat Reġi fejn tkun preżenti. Hemm tibdila għall abbozz tal-aġenda tagħna. Punt numru 8 fil-fatt li ġi post post fuq talba ta' membru ta' delegazzjoni u jekk m'għandkomx oġġezzjoni nissuġġerixxi issa li ngħaddu għal punt numru 5 tal-aġenda nagħmlu iktar tard wara l-offsenar. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, naddottaw l-abbozz tal-aġenda adottata. Petizjonanti u mistednin oħrajn li ħajissieħbu magħna għal punt numru 9 fuq l-aġenda għal petizzjoni ta' Bird Life punt numru 9 Punt numru 15 imbagħad għandna l-petizzjoni 61-2006 fejn is-Sur Dan Brennan ser ikun magħna flimkien ma' kollegi oħrajn mill-awtoritajiet irlandiżi. Il-punt 16 imbagħad il-petizzjoni 798 u 334 2004-2005, il-punt 17 imbagħad 15-18-2008 fuq il-protezzjoni tal-asafar fil-Bulgarija, petizzjoni 18 petizzjoni 10-44-2011 mill-Humane eh, Society International fuq il-prodotti eh, tal-kummerċ tal-foki. Dak kollox, ma nistgħu nirġgħu mmorru lura l-aġenda tagħna l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-ilma u l-Kumitat MV huwa responsabbli wkoll għal din l-opinjoni. Ir-rapporter huwa Sur Ċuntis Kummissjoni kienet mistiedna l-Onorevoli Gasparri ġi mistieden ukoll u ngħaddi issa l-kelma lill-rapporter biex jibda tina x'inhu mal-femit tiegħu fuq din l-opinjoni. Επειδή είμαι καινούριο στην Επιτροπή, πείτε μου, σας παρακαλώ, πόσο χρόνο έχω για να μην κουράσω τους, τους... ġdid għal-komitat u għalek nishtin kun naf kem għandi ħin għal-kelma biex ma nħux wisħin. Kuta dorit domna. Kem għandi ħin allokata lija? <laughs> Kemm għandek bżonn, tajt il-President. Dun kem trit? Oh. <laughs> που έχουμε όλοι μας επειδή οι ομιλίες μας στην Ολομέλεια είναι ενός λεπτού ή δύο λεπτών θα προσπαθήσω να Huwa minnu li fil-plenarja kull ma jkollna minuta jew żewġ minuti biex nitkellmu u għalhekk dejjem ikollu qudiem għajnejja li noqgħod attent għall-arloġġ u kemm indum. Nipprova nkun konċis biex ikollna ħin għall konklużjoni ta' dan id-dibattitu. Pjaċir kbira li jien nista' nitkellem fuq dan is-suġġett f'dan l-aħħar plenarja fi Strasburgu adottajna riżoluzzjoni fuq il-forum dini u nixtieq nisħaq li adottajna regolament li permezz tiegħu l-aċċess għall-ilma huwa dritt universali li l-ilma m'għandux ikun sors ta' tħul u safejna fin dak li għandu x'jaqsam għalin lkoll l-ilma huwa ġid komuni huwa mezz għal kulħadd u għalhekk għandna nagħmlu l-almu tagħna biex ikun hemm il-konservazzjoni tal-ilma. Ġestjoni pubblika tal-ilma hija importanti ħafna l-ambjent. Xaġovja din m'hemmx fejn qogħdu nsemmuha. Dawn huma opinjonijiet li huma koperti wkoll mill-opinjoni tiegħi li naħseb li intom rajtu l-koll. L-ilma u l-użu tal-ilma għandu impatti fuq il-klima u kollu diffiċli nimmaġinaw ħajja mingħajr l-ilma. Aħna parti, naħna nibdew mill-prinċipju li l-ilma huwa preżenti kullimkien iżda mhux dejjem preżenti fejn għandna bżonnu bil-kwantità u l-kwalità li nixtiequ aħna u għalhekk id-direttiva qafas fuq l-ilma tkopri dawn iż-żewġ oqsma, id-disponibilità u l-kwalità tal-ilma. Grazzi għall kollegi tiegħi u s-servizzi irnexxinna nieħdu nota tal-fatt li l-1998 kien hemm ħafna petizzjonijiet marbuta mal-kwistjonijiet tal-ilma kważi minn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Id-direttiva qafas tal-ilma bħala waħda mill-għanijiet tagħna kemm fuq livell kwantitattiv kif ukoll kwalitattiv huwa li naraw kemm hemm ilma disponibbli u x'kwalità huwa x-kwalità hija għandu l-ilma. Rridu nagħmlu dan ovvjament madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Għamilna numru ta' passi li għandna bżonn nieħdu sabiex neħħu dawn l-anħieb. stabilejna skeda ta' ħin ukoll sabiex bekk niżguraw li jkun hemm titjib għas-sitwazzjoni fir-rigward l-ilma u l-kwalità tal-ilma fl-Unjoni Ewropea. Fid-dawl ta' dan jiena sħaqt ħames problemi differenti. Mawlenin. Ħan biex tkunu tistgħu segwu dak li aħjar. L-ewwel nett l-implementazzjoni tal-direttiva AFAS fuq l-ilma, implementazzjoni mill-Istati membri, imbagħad id-disponibilità ta' biżejjed ilma madwar l-Unjoni Ewropea, sorsi ta' tniġis, konflitt ma' politiki oħrajn Ewropej u bżonn li nintegraw il-politiki tal-ilma madwar l-Unjoni Ewropea u fl-aħħar kien nagħtu ħarsa wkoll lejn is-sem ta' ċittadini kif nistgħu niżguraw li ċ-ċittadini jipparteċipaw. Fuq l-ewwel punt fuq l-implementazzjoni ta' direttiva Afas tal-ilma mill-Istati Membri. Innutajna li l-implementazzjoni seħħet mod differenti madwar l-Unjoni Ewropea, hemm min implementa bisħiħ, hemm min implementa wara ċertu domin, ma kienx hemm implementazzjoni għolja madwar id-dinja, il-ġestjoni tal-ilma madwar l-Unjoni Ewropea għadha ma leħqitx l-anijiet li konna stabilejna permess ta' direttiva qafas. Kenna wkoll workshop organizzat mill-Kumitat Envi li huwa l-Kumitat Ewlieni li għandu fidejh ir-responsabilità ta' din l-opinjoni u matul din il laqgħa l kummissjoni qalet li l-għana ewlieni tad direttiva qafas dwar l-ilma mhux ser tinkiseb fil-ħin li konna stabilejna fil-bidu għalija. Għalek jiena nixtieq nintroduċi emenda hawnhekk u nissuġġerixxi li nagħmlu xi ħaġa f'dan l-ambitu naraw x'passi nistgħu nieħdu sabiex bekk niżguraw li l-iskadenzi jiġu rispettati. Ta' bilħaq kena l-impressjoni li din l-iskadenza missir nżommu magħha. Imbagħad fuq id disponibilità tal-riżorsi tal-ilma. F'ċertu żoni fl-Ewropa hemm stat kritiku tal-qada tal-affarijiet u għalhekk meta nitkellmu dwar riżorsi u l-użu tagħhom effiċjenti madwar l-Unjoni Ewropea u madwar l-Ewropa, nistgħu naħsbu li m'hemmx problemi, iżda problemi serji saħan sitra anke fit-tramuntana tal-Ewropa. Fejn l-ilma tax-xita naqset fir-Repubblika Ċeka wkoll, fl-Italja u fil-Belġu hemm problemi serji. Hemm pajjiżi oħrajn fejn hemm nuqqas kważi permanenti tal-ilma. L-Italja, Ċipru, Spanja u anke Malta. Bħala riżultat ta' dan, il-ġestjoni tajba ta' riżorsi tal-ilma jisuża kruċjali ħafna u għandna nindirizzaw madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Għandna bżonn reviżjoni tal-politiki f'dan il-qasam. Problema oħra minn dawk li semmejt qabel huwa t-nġis. Xi kawża t-nġis tal-ilma? Hawnhekk tajna ħarsa lejn x'ġara fl-modi kwistjonijiet marbuta mal-farmaceutiċi fejn eh, hemm uh, tniġis serju. U dak li sħaqna hawnhekk huwa li l-Kummissjoni jeħtieġ li toffri aktar appoġġ għal trattament tal-ilma, tal-iskart u anke sustanzi perikolużi oħra. Jiena mħasseb ferm u naħseb li dan tistgħu taraw mill-opinjoni tiegħi. Jiena mħasseb li l-Kummissjoni identifikat biss 50 kimika ġdida perikoluża minn lista ta' 2000 sustanza li potenzjalment huma perikolużi u li għandhom jiġu elenkati il-koll. U jiena naħseb li l-Kumitat MV għandu tassow jindirizza dan il-punt. Ir-raba' hemm żieda fil- kontradizzjoni bejn il-politika tal-bidja, trasport industrijali, il politika tal-iżvilupp u l-politika tal-ilma f'dan l-Unjoni Ewropea. Din hija problema li tfeċ darba wara l-oħra. Kemm jekk qed nitkellmu dwar kwistjoni ta' ambjent, kemm jekk hija kwistjoni ta' ekonomija din tfeċ darba wara l-oħra u ma naħsibx li tassow problema f'dan il-qasam. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar aspett minn ieħor, qed nitkellmu dwar rikonċiljazzjoni ta' servizzi u sistema tal-ilma. U forsi jeħtieġ li nindirizzaw ukoll kwistjonijiet aktar ekonomiċi. Irridu nkunu konxi li s-sorsi tal-enerġija llum il-ġurnata jużaw bosta ilma, ħafna ilma. Jekk nagħtu ħarsa lejn id-data disponibbli, il-sorsi konvenzjonali tal-enerġija jkun smaw 45% tal-ilma ntużat fl-Unjoni Ewropea. Bħala riżultat ta' dan, jeħtieġ li tassew nagħmlu xi ħaġa. Forsi billi ngħaddu għal ejjun ġodda tal-enerġija li jkunu rinnovabbli u ma jżewx daqstant ilma forsi raġuni oħra biex nużaw aktar l-użu ta' ejjun ta' enerġija li tiġġedded. U għalhekk għamilt emendi f'dan ir-rigward. Trattajt ukoll kwistjonijiet marbuta mal-bidja fejn hemm sensiela ta' problemi differenti, l-użu żejjed tal-ilma pereżempju. U l-użu tal-bex ta' prodotti fitosanitarji. Problema oħra hija marbuta mal sussidji għal u xuħ raba li jikun smaw ħafna ilma. Hawnhekk irridu nagħtu ħarsa lejn politiki ġodda, forsi aktar immirati bħala kriteri sabiex bekk nippruvaw insolvu din il-problema speċifika. Forsi nistgħu nsejħu għal riċiklaġġ tal-ilma jew l-ambjent rurali u urban. Naħseb li billi nintegraw il-politiki tal-ilma fil-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea dan ikun pass tajjeb il-qoddim. U nikkonkludi bil-ħames punt mill-lista li semmejtilkom qabel dan tistgħu issibuh ukoll fil-ħdan l-opinjoni tiegħi. Iċ-ċittadini Ewropej għandhom ikunu involuti f'kwalinkwa passi ġodda li jittieħdu. F'ħafna mill-każijiet iċ-ċittadini ma jkollhomx biżejjed tarif dwar dak li qed jiġri fuq livell lokali jew reġjonali. Dwar pereżempju x'miżuri ġodda ikunu ttieħdu u xifissru fir rigward ir-riżorsi tal-ilma. U għalhekk din hija xi ħaġa li għandna ntejbu wkoll. Għandna nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tibda kampanja jew programmi ta' kuxenza ta' tarif għaċ ċittadini biex nappellawlhom biex jifrankaw l-ilma. Dan irridu nisħu magħhom kemm huwa kemm l-ilma hija riżorsa importanti għall ħajja tagħna ta' kuljum. Dan hija stampa ġenerali taqsira dwar dak li jiena ktibt fil-opinjoni tiegħi. Ħdimna lkoll flimkien fuq dan u nixtieq nappellalkom ilkoll biex tresqu l-emendi u tittuni s-suġġerimenti meħtieġa. Grazzi. Grazzi, Sur Ċuntis, tajti President, grazzi tal-istampa ġenerali dettaljata li tajtna u s-sana kelma lill kommissjoni Sur Marco Gasparinetti mill kommissjoni Merci beaucoup, Madame la Presidente. Grazie ħafna, Signora President. Grazie l-rapporter Il-Kummissjoni tilqa din l-abbozz ta' opinjoni u l-kwalità tar rakkomandazzjonijiet li saru fil-abbozz ta' opinjoni. Aħna naqblu mar rapporter fir rigward l-implikazzjonijiet li huwa għamel fuq il-ħames kwistjonijiet ewlenin li semma. Naqblu li bħala priorità rrid ikun hemm l-implementazzjoni ta' direttiva qafas dwar l-ilma li għada ma ġietx implementata mot indaqs madwar l-Unjoni Ewropea. Rridu nagħmlu xi ħaġa wkoll fir-rigward il-blueprint fuq l-ilma hemm it-tieni rapport minn naħa tal-Parlament Ewropew għall-implementazzjoni tal-direttiva qafas tal-ilma li huwa skadenza tagħha tmiem ta' din is-sena u għalhekk din għandha tkun opportunità kbira biex il-Parlament jkun jista' jagħti l-kummenti tiegħu iktar milli diġà għamel jekk tixtiequ tagħmlu dan fuq il-kisba tal-lanijiet tal-ambientali sal-2015 hemm sitwazzjoni li tvarja u din nistgħu nispjegawha minn differenza fondamentali bejn id-direttiva qafas dwar l-ilma u id-direttiva dwar il-kwalità tal-ajru tal-arja. Tafu li dawn iż-żewġ direttivi huma fil-mira ta' ħafna petizzjonijiet u għalhekk nagħmel sommarju ta' x'inhuma d differenzi l-ewlenin ta' dawn iż-żewġ leġiżlazzjonijiet. Fid-direttiva qafas dwar il-kwalità tal-arja hemm derogi u estensjonijiet ta' ħin li jistgħu jingħataw biss jekk il-Kummissjoni taqbel. Għalhekk ikun hemm kontroll ex ante ta' talbiet tal-derogi fuq il-valuri massimi tal-kwalità tal-arja. U tafu l-Kummissjoni kienet riġida ħafna meta kienet tevalwa dawn il-konsiderazzjonijiet. Fuq id-direttiva qafas dwar l-ilma, Is-sitwazzjoni hija ta' taħt fuq il-kontra. U ħan nispjega eżattament x'qed ngħid dan. L-Istati membri jistgħu gawdu mill-possibilità li jipposponu l-kisba tal-anijiet ambjentali għall-ilma. L-iskadenza ordinarja fid-direttiva hija l-2015 iżda fil-pjanijiet ta' ġestjoni tal-modijiet tal-ilma, tal-baċiri tal-xmajjar, Tistgħu taraw li dawn l-lanijiet ħajkunu miksuba biss fl-2021 jew iktar tard u mhux fl-2015. Din mhix xi ħaġa sodisfaċenti huwa ċardan. Meta nevalwaw għal kull baċir ta' xmar, ta' xmara differenti, nafu li dan huwa xogħol enormi li nittamaw li sa tmiem ta' din is-sena dan ix-xogħol nispeċċaw. U bekk imbagħad fl-aħħar tkunu tistgħu taraw ir-riżultat tal-evalwazzjoni tagħna fuq din id-direttiva qafas fuq il-kwistjonijiet sekundarji li semma r-rapporter xi nżid fuq l-iskarsezza tal-ilma u fuq il-tkabbir, fuq il-kwistjonijiet ta' kwalità u ta' tniġġis tal-ilma. Hemm xi differenzi żgħar bil-mod kif ir-rapporter jara l-attività tal-Kummissjoni u kif naħseb jien u ħnispjega ruħi għala rapporter saħaq fuq il-proposta reċenta fuq il-sustanzi eh, perikolużi din direttiva li eh, ġiet stabilita mill kummissjoni Ewropea dan l-aħħar fejn semmu 15 sustanza minn lista ta' 2000 fejn il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea tapplika fejn hemm l-iktar użu mill-Istati membri. Iżda taħt il-direttiva qafas tal-ilma l-Istati membri għandhom l-obbligu li jagħmlu lista komplementarja ma' din il-lista għal kwalinkwa sustanza li jista' jkun hemm fuq territorju tagħhom. Ġifier il-lista tal-sustanzi prioritarja li aħna nipproponu mhix dik stabilita u daqshekk iżda hemm affarijiet oħra li jkunu komplementari mal proposta tagħna. Fuq il-politiki li semma l-rapporter konflitti potenzjali ma l-enerġija, per eżempju, l-bidja, ecc. Naqbel ma' rapporter, iva jridu jiġu solvuti u waħda mill-spidi li għanna anke fir rigward il-blueprint tal-ilma. Fuq is-sem ta' ċittadini għanna l-artiklu 14 fuq direttiva qafas tal-ilma li tistabilixxi b'mod ċar l-obbligu tal-istati membri li jkonsultaw il-pubbliku. U hemm l-iskadenza propju li huwa ta' sitt xhur biex jagħmlu dan u nixtieq naħtaf għalek din l-opportunità biex insemmi li għadna kemm nedejna jumejn ilu il-konsultazzjoni pubblika fuq il-blueprint tal-ilma mhux test iżda fuq il-politika ġenerali u l differenti l-NGOs u l-pubbliku ma mistiedna li jagħmlu xie konsiderazzjonijiet propju fuq dan il-proposta li ġiet imnieda ġimagħtejn ilu. Nittama li mux nħidilkom sħin iżda nipprova nżom fil-qosor. Nishtiq najt li naqbel ma' l-punti li għamil il-rapporter u b'mod partikolari 4, 7 u 8 fil rigward l-stati membri biex ikollhom status ambjentali tajjeb. Imħazbin mhux ftit li fil-abbozz ta' opinjoni qed naraw li l-Parlament jistiden il-Kummissjoni tkun iktar determinata fl-inkjesti tagħha sissa mhix problema. Waw ħani kwota u għalhekk inqas passiva u tala għajn. Fir-rigward din l-istqarrija nista' nserħilkom raskom li aħna mhux qed nagħlqu għajnejna u mhux qed inkunu passivi fuq kwistjonijiet marbuta mal-ilma iżda biex naċċetta biex nurikom li din l-istqarrija mhix minna nixtieq intikom xi ċifri. Kien hemm il-proċeduri ta' ksur li ġew imnedija f'dan l-aħħar sentejn bħalma tafu l-liġi ambjentali hija importanti ħafna u fem ħafna ksur mod ġenerali u fih dan il-liġi ambjentali l-ilma kien l-iktar sors waħdini ta' ksur kemm fl-2010 kif ukoll fl-2011. Mod partikolari, mis-713 il-każ li nfetħu fl-2010, 31% 31% nerġa' ntenni li kienu kellhom x'jaqsmu mal-ilma. Fl-2011 imbagħad in-numru ta' każijiet kien 928 u 25% minnhom kellhom x'jaqsmu mal-ilma. Għal dan il-għan jiena brispet kbir nixtieq nappella għal din il-parti tal-paragrafu tal-opinjoni fejn aħna qed nidru bħala passivi jew li qed nagħlqu għajnejna. L-istati membri jistgħu jgħidulkom huma stess jaħsbu dwar din. Grazzi ħafna.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 Jiena se nitkellem bid-Danis u nixtieq nibda billi nirringrazzja ir-rapporter tagħna. Grazzi ħafna għal dan l-abbozz tal-opinjoni. B'mod ġenerali nistgħu ngħidu li naqblu U nifhem li l-Kummissjoni forsi ħassib ruħa fi pożizzjoni daqsxejn diffiċli minħabba l kritika tagħna. Forsi l-Kummissjoni mhux qed tkun passivi imma l-Istati membri mhuwet jagħmlu xejn domnom u anke jekk il-Kummissjoni tkun attiva xorta waħda hemm naqra xkiel hawnhekk Dinna problema, problema wisa, għanna bżon namlu xaħġa kwestjoni minħabba nuqqas tal-ilma qed nitkellmu dwar kriżi, kriżi globali. U jekk ma namlu xejn dwar t-nġis ta' rizorsi tagħna tal-ilma u jekk ma namlu xejn dwar l-iskart hemm ħafna skart palissa. Ammonti. Vera kbar ta' skart u hemm xi 25% tal-ilma li qed jinħela. Hemm xi miżuri li nistgħu nieħdu, pereżempju riċiklaġġ tal-ilma fid-Danimarka fil-impjanti fejn natfu l-karozzi skoprew metodu ġdid inti tista' tnaddaf karossa berba litri biss għalhekk inti qed tiffranka l-ilma mek u tista' tejjeb ukoll l-investiment tiegħek li qed tagħmel fl-ilma u għalhekk kulħadd se jirbaħ u għalhekk nixtiequ nitolbu lill kummissjoni biex jekk joġobha tkun attiva tagħmel pressjoni taċċerta li jkun hemm l-innovazzjoni għax jekk ikun hemm investimenti jekk ikun hemm innovazzjoni innovazzjoni u investiment irridu aħna għam dawn l-affarijiet. Hemm ħafna potenzjal, potenzjal li jista' jiena insolvu l-problema li għandna bin-nuqqas tilma. Sinjura ċer, l-aħħar punt tiegħi il-kimiki. Jiena wkoll kont ix-shadow fil-aħħar um, mandat tal-Parlament kont ix-shadow għal direttiva li kella xaqsam mal dan l-ilma residwali u il-Kummissjoni f'dak iż-żmien ħarġet ħafna idejat u qalet li ħatiħu azzjoni speċjalment fuq il-pestiġiġi. Forsi l-Kummissjoni ma ħaditx l-opportunitajiet kollha u eh, fi ħafna pajjiżi inklus id-Danimarka ħafna użu ta' dawn il-pestiġidi qed jinstabu fl-ilma ta' taħt l-art u eh, s-sitwazzjoni vera waħda drammatika speċjalment jekk irridu aħna nieħdu l-ilma tagħna sabiex nisorbuh minn eh, dan l-ilma ta' taħt l-art. Insomma, ir-riżultat aħħar jista' jkun perikolus aħna nixtiequ l-ilma nadif li kollna dan l-ilma nadif din eh, għal-aħjar kelma nadif li nistgħu nużaw. Naf li Iva, il għet qed tipprova taħdem imma l-Istati membri mu qed jagħmlu xejn. kullħat kulħadd irid jagħmel il-lobbying lura f'pajjiżu. Pereżempju jekk il-Ġermanja tagħmel xi ħaġa forsi mbagħad id-Danimarka tajt mm, aħjar nagħmlu xi ħaġa aħna wkoll fid-dawl ta' din l-azzjoni mill-Ġermanja imma m'sitwazzjoni perikoluża fejn ħafna pajjiżi qed jadottaw strateġiji li forsi huma ħżina għal xi pajjiżi oħrajn. Hawnhekk tkellimna dwar il-Danimarka u l-Ġermanja palissa jiena naqbel mar-rapporter jiena naħseb li l-Kummissjoni tkun tista' poġġi iktar pressjoni tista' tibet messaġġ iktar ċar ħalli bekk inkunu nistgħu inħarsu id-deċiżjoni qafas li aħna għandna dispożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjak għal dan l-intervent tiegħek, Sinjora Hawkin għal dak il-komment is-sura salavrakom. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtni il-mikrofonu u kol nixtieq nifraħ lir rapporter għal din l-opinjoni u nixtieq jiena insemmi xi prioritajiet kemm għall-Ewropa kif ukoll għall-pjaneta tagħna. Rridu aħna niġġieldu kontra il-faqar, l-esklużjoni soċjali u il-qat. Umbat l-ambjent. Dwar l-ambjent iva l-ilma, il-ġestjoni tal-ilma, umbat l-immigrazzjoni u id-demografija jiena naħseb li dawn huma tliet setturi l-prinċipali li għandna nagħtuhom priorità. U jiena naħseb li dak eh, li għandna niffokaw fuq u Aħna mhux tip ta' tank, eh, aħna rridu nieħdu azzjoni, rridu nieħdu miżuri, miżuri li se permettulna inbidlu fil-realtà il-pożizzjoni li aħna għandna din l-opinjoni tiddiskrivi din il-kwistjoni li għandna ta' fuq l-ilma, l-ilma bħala prodott pubbliku għal ġid pubbliku. U nixtieq ngħid ukoll li xaqt nara iktar dettalji hawnhekk. Pereżempju, kif nistgħu nigarantixxu li ikun hemm biżżejjed riżorsi ta' ilma ta' taħt l-art kif nistgħu nissalvagwardjaw dan l-ilma, xi ħaġa li vera għandna bżonn nistudjawha xi ħaġa bri wkoll li nagħmluha u li fl-istess ħin naħdmu fuq l-ilma skart law ilma imniġġes dan l-ilma li jista' jipperikola l-ilma ta' taħt l-art u jista' jkun ukoll ta' periklu għal ħajja tal-bnedmin. Jiena naħseb li dan ir-rapport huwa wieħed eċċellenti Naf li l-Kummissjoni taħseb ħafna fuq dawn l-affarijiet imma jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha tkun ftit iktar attiva. Hemm ħafna problemi, pereżempju nuqqas tal-ilma u din ilha problema. Hemm ħafna li qed jgħidu li l-ġlieda li jmiss ħajkun ġlieda fuq l-ilma imma jew il-gwerra li jmiss imma rridu aħna nieħdu azzjoni u forsi naqtfu kontra l-kurrent ukoll jekk ikun hemm bżonn. Grazzi ħafna Sur Salavrakos. Ma nafx hekk forsi għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjeni fuq dan il-punt jekk le sendur għal rapporter se nitlob l rapporter jikkonkludi d dibattitu Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox ippermetti li nirringrazzja l-kollegi tiegħi għall-kummenti li għamlu u nixtieq nirringrazzja r-rappreżentanti tal-Kummissjoni. Iva, mela, kellna dibattitu, naħseb li dan id-dibattitu wera li l-ilma importanti ħafna. Anzi, jina iktar kunvint minn qabel li issa se jkollna dan ir-rapport se jkun l-emendi għalhekk nkun nistgħu ntejbuh dan it-test qed nitkellmu dwar l-implementazzjoni tad-direttiva naflu s-sitwazzjoni ma tantx waħda tajba Għalhekk irridu aħna naċċertaw li d-direttiva tiġi implementata b'mod tajjeb. Jiġifieri iktar pressjoni minn naħa tal-Kummissjoni, iktar pressjoni mill-Istati membri. Kulħadd irrid vera jiffimma l-importanza ta' din il-kwistjoni, l-importanza tal-ilma. U jekk nixxiequ li kulħadd ikun jiffem dan il-punt mela rridu nagħmlu ħafna pressjoni, rridu nkunu iktar proattivi ħalli bekk naċċertaw li din id-direttiva tiġi implementata fil-prattika. Punt ieħor, punt li huwa importanti u punt li ħarriġ minn dan id-dibattitu il-politika tal-ilma għandha tkun politika mainstreamed. Jiġifieri l-ilma għandu jirbżon jiġi konsidrat fil-politiki kollha li għandna. Ma tistax eh, tinsija din il-kwistjoni u, u ma tistax inti titkellem dwar l-ilma biss meta tkun fuq l-agenda. L-ilma għandha tkun inklusa fil-politiki kollha, per eżempju, il-politika tal-enerġija jew politika oħrajn. U nixtieq ukoll eh, nikkommenta fuq xi affarijiet li smajna minn il-Kummissjoni nixtieq nerġa' nirringrazzja l-Kummissjoni tal-li tatna din l-istqarrija mela it-tniġis u s-sorsi ta' dan it-tniġis. Jidirli li 15 il-kimiċi li ġew miżjuda ma' din il-lista forsi dan kien eh, l-inqas denominatur eh, komuni ma nafx jiena Imma kif diġa qalu l-kollegi tiegħi hemm ħafna iktar pestiċidi li qed jiġu użati, hemm sustanzi oħrajn li qed jiġu użati kuljum. U minħabba dawn l-affarijiet sfortunatament qed nitkellmu dwar sustanzi ġodda u prodotti ġodda u dawn ukoll se jkollhom impatt fuq il-ilma tagħna taħt l-art u huwa għalhekk li għandna bżonn nieħdu azzjoni, l-azzjoni tagħna meħtieġa u għalhekk nixxieq jiena nħeġġiġkom sabiex zidu kollox fuq din l-lista jew forsi mhux kollox imma ma nistgħux niktbu biss 15 minn 2000 sustanza. U l-għala mux qed impoġġu iktar pressjoni hawnhekk mbagħad dwar is-sorsi ta' tniġġis u x'jien niġġess l-ilma hemm proċess dinamiku sħiħ li rridu nikkonsidraw hawnhekk. X'nista' ngħid iktar? Leġislazzjoni ambjentali kien hemm ksur ta' din il-leġislazzjoni skont id-data li aħna rċevejna minn il-Kummissjoni. Ma nafx jiena. Min ixċert jekk ġietx imtejba l-politika tagħna tal-ilma ħadd l-impressjoni jiena li hemm tip ta' ġestjoni tal-iskart naqra differenti, tip differenti dwar l-ilma, forsi hemm inqas iva tniġġis fil-ilma, imma ma nistgħux ngħidu li s-sitwazzjoni sa tiebet. Il-punta tluktana tagħna u dawn l-eluf ta' petizzjonijiet, riċevejna eluf ta' petizzjonijiet u jiena naħseb għalek li dina problema ġenwina u huwa għalek li nixtieq nisħaq fuq u dan il-punt u tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni dan il-Kummissjoni tkun wis passiva, jintkom tridu tagħmlu ħafna iktar u għalek e, irridu aħna nagħmlu dan il-pressjoni fuq il-Kummissjoni għalhekk qed nitfaw dan id-dawl kritiku. Grazzi ħafna tur xur xanti, s-diskadenza għall-emendi 28 ta' marzu, ħanfakkarkom. Mela, eja naddu għal-punt li jmiss diskussjoni fuq il-petizzjonijiet, ek nerġaw l-ura l-agenda tana kif diġa jena tilkom fil-bidu ta' din il laqam petizzjoni 195/2001 eh, se nitkellmu fuq ektar tard ġiet posposta għalhekk se ngħaddu għal petizzjoni 93/2001 eh, punt numru 6 fuq l-aġenda tagħna minn Claude Kost fisem l-Assoċjazzjoni kontra l-arar difiża tal-ilma eh, u tal-ambjent dwar il-trattament tan-nixxijat tal-ilma tax-xita biex jiġu protetti l-ilmijiet tal-wiċċ fi Franza. Naħseb nistgħu nisimgħu id-diskors tiegħu. Jista' jkun li dan id-diskors huwa rreġistrat. Imma qabel ma nagħmel dan se nagħti il-mikrofonu lill-Kummissjoni għax id-diskors għadu mhux disponibbli ta' minn ressa il-petizzjoni. Kummissjoni, grazzi ħafna, Signora President. Dwar il-problemi li jinħolqu Jekk ma jkunx hemm trattament eh, tal-ilma tax-xita naħseb din il-kwistjoni diġà ġiet rikonoxxuta mill-leġislazzjoni Ewropea, leġislazzjoni fuq l-ilma u l-leġislazzjoni fuq il-protezzjoni tal-ambjent għandna deċiżjoni qafas fuq l-ilma u għandna wkoll il-deċiżjoni qafas fuq l-ambjent marittimu skont eh, dawn id eh, dokumenti li stati membri rridu jieħdu miżuri ħalli bekk jaċċertaw li ż-żoni kostali u dawk marittimi ma jkunux affettwati mill-wasla ta' ilma li maddix eh, minn xi trattament l-ilma tax xita hemm direttivi bi dispożizzjonijiet dwar it-trattament li jrid jingħata lill-ilma tax xita u x-xita li tinżel eh, binajr eh, ma wieħed jista mm, jantiċipa n-nizla ta' din ix-xita. Ma jkunx mistenni, trid inti tiggarantixxi li r-riskju jitnaqqas, ir-riskju li l-ilma tax-xita jista' jikkawża ħalli bekk l-ambjent ma jkunx affettwat iżejjed minn din ix-xita. Nixtieq ngħid jiena kemmtejn dwar tipi ta' installazzjonijiet li jistgħu jiġu effettwati minn xita speċjalment jekk ix-xita tkun qawwija fejn jista' jkun hemm iva problemi. L-ewwel qabel kollox il dawk l-impjanti tal-purifikazzjoni tal-ilma għandek umbat il-mizlit, għandek zewċ direttivi fejn l-istati membri għandhom jihdu miżuri għal trattament tal iskarti jew għal purifikazzjoni tal-ilma. Ovvjament jeżistu obligi hemmhekk jekk naraw li hemm ħafna xita xita li titħol f'dawn l-installazzjonijiet jew dawn l-impjanti mela dawn l-impjanti m'għandhomx jiġu affettwati minn dil-wasla ta' ħafna xita dawn it-tipi ta' impjanti kemm jekk qed titkellem inti dwar il-trattament ta' ilma e, urban jew it-trattament tal-iskart dawn l-impjanti għandhom jimbnew b'tali mod li jiġu konsidrati r-riski l-problemi diffikultajiet li jistgħu jiġu kawżati minn ħafna ħafna xita jekk eh, ix-xita ma tkunx eh, trattata b'mod tajjeb. Il-Kummissjoni tixtieq iżżomm fil-qosor hawnhekk għal darba oħra nixtiequ nuru u najdu li iktar milli aħna nitolbukom tadottaw miżuri ġodda li jew leġislazzjoni ġdida, il-Kummissjoni tixtieq targumenta li ħafna ħjar li napplikaw il-leġislazzjoni li aħna għandna. Għandna leġislazzjoni, il-leġislazzjoni edha fis-seħħ għandha bżonn tiġi implementata mill-Istati membri. Dawn affarijiet għandhom jisseħħu u il-Kummissjoni xtaqet tajt dawn affarijiet fuq dan il-punt. Grazzi ħafna, Sinjura Ċe. Grazzi ħafna. Jiena nishti eh, nkun naf jekk l-interpreti ta' teacher għandhom il-diskors ta' minn resta il-petizzjoni, l-interpreti le m'għandhomx id diskors il-President qed saqsi l-interpreti Franċiżi ħalli jaqraw id-diskors ta' minn ressa il-petizzjoni.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 Tajib wis, mela, tkunkom qed tisimgħuni. Mela din hija l-petizzjoni rigward ir-rifjut mill-Ministeru għall-Ekoloġija, l-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli, Trasport, rifjut għal talba rigward it-trattament tal-ilma tax-xita li japplikaw test vinkolanti. Ċer, sinjuri, membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, Itra intbatet fid-29 ta' jannar fl-2011 u f'din l-itra aħna sħaqna fuq il-fatt li dawn il-fatti fil-fatt ġew pruvati xjentifikament u għandu xieqsam ukoll dwar it-tniġis fil-Bahar mediterran ħafna raġunijiet għal dan u fil-fatt nixtajt li 99% dan it-tniġis ġej mill-ħamrija minħabba ċertu xmajjar u dan it-tniġis qed jiġi kawżat mill-ilma tax-xita u għalhekk qed insibu ruħna f'sitwazzjoni li dejjem sejra l-ar sena wara l-oħra. U dan għaliex aħna m'għandniex eh, liġi vinkolanti f'dan ir-reġjuni u biex jieħdu azzjoni għalhekk il-Parlament Ewropew ma jistax jibqa' eh, bideħ fuq zaqqu jittama li l-affarijiet jitjiebu, għalhekk huwa neċessarju biex jittieħdu deċiżjonijiet sabiex bekk dawn jidħlu fis-seħ mill-aktar fis. Għandna bżonn direttivi jew dokumenti jew testi miżuri simili nittama li dan l-appell jiġi mismuħ fl-interess ta' ġenerazzjonijiet futuri U għalhekk, Sur President, Sinjuri, membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, nixtieq nitlobkom biex tiddu dan kollu konsiderazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam eh, ma' dan is-suġġett u hemm il-firma wkoll ta' min għamel resa din il-petizzjoni. Grazzi tassew, mela. Il-rapporter xaktar xandu jinkludi dan it-test fit-test oriġinali dan huwa test għal min resa il-petizzjoni u jekk joġobkom daħħal dan l-argument hawnhekk. Ma jidirx li hawn talbiet għal kummenti, jien naħseb li li għas-Sinjura Hark jekk joġbok tixtieq titkellem. Iva, jina nishtiq najt kemtejn dwar dan il-punt għal ġdinja kwistjoni importanti ħafna u kif aħna nħejju ruħna anki fl-bliet anki xita li tinżel fil fis-snin ġejjin eh, ser tkun iktar qawwija u għalhekk naħseb li dawn l aħħar eh, snin esperjenzajna eh, rajna arar pratikament anka fid-Danimarka f'Kopenhagen. Ara mhux biżejt li nibnu u neliminaw is-sistema għaliex is-sistema biex nibnu għamil ġid toħdilna ħafna flus. Irridu forse naraw jekk għandix nagħmlu xi riservi. U anki ikolna Eh, eh, soqfa aktar tajbin għall-ambjent. Iġifri l-Komissjoni tittafas biex ikun hemm aktar appoġġ anke għal dawk li jaħdmu ma' l-installazzjoni urbana biex anke jippruvaw ifadlu l-ilma aktar milli jarmu din l-ilma eh, fil-Bahar Mediterran jew nkell fil-Bahar Baltiku, xfri nistgħu naraw kif nistgħu insalvaw din l-ilma tax-xita li taqa' fl bliet tagħna. U kif għattilkom qabel rigward il-kwistjoni ta' qabel, aħna għandna possibiltajiet enormi jekk verament aħna nixtu l-attenzjoni fuq eh, kif aħna nistgħu nħejju ruħna biex insalvaw nfadlu din l-ilma. Ċri biex naħznu din l-ilma li l-ilma ta' xita li ta' ovvjament hija sistema pjuttost komplessa għaliex il-bini huwa eh, jiswa ħafna flus. Pero jiena nixi nżid ngħid ma' din il-kwistjoni li irrid ikollna strateġija komuni sabiex aħna nkun nistgħu insalvaw u naħżnu din l-ilma tax-xita li tinżel. kif li blit tagħna aktar milli jispiċċa ikollna bliet marqa u mbagħad l-ilma jintrema. Niskuża ruħi, tajt il-President, niskuża ruħi mal-kollegi tiegħi il-Sinjura Alkien u s-Sinjura Jar, najċ li l-xtaqtu titkelmu, mela nat il-kelma sal-Onorevoli Jar. Grazzi tassew, Signor President. jidir li aħna qed nafaċċa ruħna qudiem żewġ għażliet jekk jiena smajt il-Kummissjoni u tweġibit li tatna. Il-petizzjoni li tresqet minn min ressaqa ma dona ma tiġ tiġi segwita li diġa għanna direttivi u testi legali li jeżistu e, u dawn għandu jkunu bizzejiet. Għanna protezzjoni tal-ilma, f'żoni tal-kosta, għanna leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea rigward eh, eh, direttiva tal-qafas dwar l-ilma, mbagħad għandna l-istrateġija marittima, ġifieri dawn il-kwistjonijiet suppost diġà huma sodisfaċenti. Allura fuq livell legali. Ma tantx għandna bżonn nkomplu nsegwi din il-petizzjoni li tresqet? Aħna rridu nassigaraw li l-leġizlazzjoni ġiet implementata kif suppost Pero għatanna problema pendenti għawne, kina naqbel mal-kommissjoni, għanna leġizlazzjoni oħra, eh, leġizlazzjoni oħra miex settep il-prassi li rodik miex il-soluzzjoni, allura aħna irridu namlu proposta hawnhekk. Nistgħu ngħidu nirresa il-petizzjoni li rigward it-tħassib tiegħu, tħassib speċifiku li ressa, forsi nistgħu nitolbu għal leġislazzjoni oħra jew inkella nistgħu ngħidulu li aħna nistgħux nilqgħu it-talba tiegħu għaliex diġà jeżistu dispożizzjonijiet fit-testi legali li huma suppost biżejjed u jindirizzaw din il-problema. Nistgħu nitolbu wkoll il-mirresa l petizzjoni biex itina pereżempju eżempji tangibbli fejn iħoss li leġiżlazzjoni qiegħda tonqos jew ma ġietx implementata b'mod tajjeb Għalxin kella ħajkonna kontradizzjoni, il-Kommissjoni għat jajdinna li għanna l-ġiet bizzejiet li jindirizzaw din il-problema, ma fil wat dak li resa il-petazzjoni jajdinna li mannix leġizlazzjoni bizzejiet. Ġifri, tajb li konna affarijiet miktubin fuq dokumenti, li konna aktar dokumenti u liġijiet, pero dawn mux se risolvu l-kwistjonijiet prattiċi. Allura forsi il-petizzjoni nistgħu nħalluha miftuħa. Normalment irridu nalquha u ngħidu l min resa il-petizzjoni l-u hawnhekk waqafna aħna sakemm ma jkollniex eżempji speċifiċi jekk inti tista' tina provi jekk u turina fejn il-leġiżlazzjoni mhix qed taħdem tajb dak il-każ nistgħu naraw x'nistgħu nagħmlu. Grazzi tassew, is-surċuntis. Grazzi tassew, Signor President, mela fil-qossor jek permettili biex nwieġeb lill-rappreżentant tal-Kummissjoni. F'ċertu każijiet meta jkollok l-ilma tax-xita, normalment tgħaddi wkoll minn impjanti ta' purifikazzjoni tal-ilma. Din hija sitwazzjoni fil-fatt fil-Greċja u din hija problema kbira lix ħafna drabi twassal għal tniġġis sma marittima lix l-ilma tax-xita għaddej minn dawn l-impjanti ta' purifikazzjoni tal-ilma. Aħna safina fuq aħna hemm leġiżlazzjoni komunitarji fuq dan il-qasam li għandu kol xi jaqsam dwar l-impjanti dawn l-impjanti li purifikaw l-ilma, pero donna l-Komissjoni tal-għajneja dwar dan, m'għandniex evalwazzjoni ta' impatt, studji u il-problemi din jiġu it-trattati wara, ġifri la darba tqum il-problema u dannu jkun sar. Allura jidir li li mhux bizzejet li nqoddu nagħmlu referenza għal leġizlazzjoni, rridu naraw li leġizlazzjoni tiġi għad implementata kif suppost. jien naħseb li hawnhekk għandna eh, problema ġenwina, ma naħsibx li l-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa, però għandna problema ġenwina rridu niproteġu il-Mediterran, il-żoni mal-kosta u qed nitkellem hawnhekk mill-esperjenza tiegħi stess. U dan kien il-komment li xtaqt ngħaddilkom bħala tweġiba għal eh, tweġiba oriġinali li nista' ngħidlek ingħatat. Um, în lumina comentariilor făcute, uh, consider totuși că... Grazie tassew me mela ħna smajna numru ta' kummenti f'dan id-dibattitu. U l-konklużjoni tiegħi hija di li l-petizzjoni għandna nħalluha miftuħa. Mela, nerġaw lura għal punt ħamsa issa li hija il-petizzjoni 195 tal-2011. Is-surjar jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sina President, jina sepp aħna rridu nkunu attenti għawnek, nkunu ġusti u kol. Għedin tisimawni għajt surjar Iva rridu nkunu attenti u ġusti, rridu forsi nibatu itra li mirresa il-petizzjoni u najdu li din il-petizzjoni tista' tkun aħjar jekk u jkun jista' jres ilna numru ta' eżempji sabiex bekk aħna jkollna materjal li nkunu nistgħu nindirizzaw. Grazzi. Vom lua considerare aceste comentarii ale colegului. Grazzi tassew. Iva. Aħna ser nieħdu konsiderazzjoni l-kommenti tas Surjar mela ngħaddu issa għal punt numru 5 fuq l l ġifri il-petizzjoni 195 tal-2011. Nagħti l-kelma l-Kummissjoni, Sur Hernandez. Kieġbok. Thank you, Mr. President. Grazie tas Sur President. Mela, l-ewwel ħaġa li ħan nisqu fuqha li skont l-awtorità ta' amministrazzjoni rigward il-programm meħora de struttura tal-2006 jidher li hemmhekk hemm dan il-proġett urċiva kontribut ta' 2 miljuni 300 3600 euro li ġew finanzjati minn linji gwida agrikolo u fil-fat in-nefqa pubblika ta' dan l-investiment appoġġat kien ta' 5 miljun 9,071 elf euro. Mela, nerġa nirrepeti, l-nefqa pubblika kienet ta' 5 miljuni 971,000 euro. Umbat mill-2007 l-qoddim dan il-proġett ma rċeviex finanzjament mill-komunità minħabba deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea 225-2004 180-2006 ta' xar ta' Deċembru tal-2007 u dan ġara minħabba din id-deċiżjoni li ttieħdet mill-Qorti tal-Ġustizzja skont il-programm tal-iżvilupp rurali approvat minnaħa tal-Kummissjoni, però huma implementati mbagħad minnaħa tal-Istati membri sabiex bekk jindirizzaw il-ħtiġijiet lokali u reġjonali. Dan ifisser li il-ħlassijiet ta' dawn il proġetti speċifiċi li aħna appoġġajna taħt il-miżuri inklużi f'dan il-programm hija responsabilità tal-awtorità ta' amministrazzjoni tal-programm. Dan huwa konformi mal-prinċipju tal-amministrazzjoni. Aktar informazzjoni fuq is-selezzjoni ta' il-proġett irrigazzjoni f'Ispanja inata lill-amministrazzjoni kompetenti fil-pajjiż u għalhekk fl-aħħar net nixtieq nisħaq li dan il-proġett huwa indipendenti mill-proġett rigward il-kanal ta' Garrigues, dan il-proġett ta' rigazzjoni fejn l-autoritajiet spanjoli ippreżentaw talba ta' finanzjament mill-Fond ta' żvilupp Reġjonali. Il-proġetti ta' wara huma indipendenti u differenti minn perspettiva formali u f'ħedan il-kunċetti li tħaddan. Grazzi tassew l-Kommissjoni. Grazzi tassew nixtieq nsellem il-kulħadd uħut minkom nafkom mill-Kumitat Agrikolu. Jiena ħdimt ma dan il-komitat iktar naf in-nies minħabba l-komitat agrikolu, naf xini din il-kwistjoni, naf xini din dal-Istitut Agrikolu ta' San Isidor Katalan, u għalhekk aħna ressaqna din il-petizzjoni hawnhekk. Aħna naqblu li forsi mhix problema ta' finanzjament u il- dawk li tres u l-petizzjoni mhux qed ifittxu dan, però aħna mħasba li din il-petizzjoni għandha tkun tibqa' miftuħa għaliex ma naqblux ma l-perspettiva tal-awtoritajiet għaliex huma qed li huma indipendenti. Fil-fatt hemm riservwar wieħed. U dan irid jaqdi postijiet differenti u fil-fatt qed jiġi użati għal anijiet agrikoli wkoll. U wasalna proċedura fejn fi stadju fejn l-autoritajt iddeċidew li dan ir-reservwar għandu jiġi użat għal l-ilma tax xorb u anki għall-agrikoltura. Allura dan wasal għal konflitt u anki t-fiskil. Għalix ir-reservwar issa qed jiġi użat għal għaniet li ma kienux hemmhekk fil-bidu, jiġifieri għall-irrigazzjoni ma mhux għall-ilma tax xorb biex jaqdu iċ-ċittadini ta' numru ta' bliet differenti, allura aħna nħossu li il-tħassib u drittijiet tal- membri tal-agrikoltura qed jiġu miksura hawnhekk id-drittijiet tagħhom. L-Istitut Agrikolo ta' San Isidro xtaqu jiġu hawnhekk u jesprimu ruhom mal-Kummissjoni x'huma mħasba li il- il-Gvern Autonomi ta' Katalunja mhux qed jimplementa il-prinċipi kif suppost. U id-drittijiet tal-bdiewa qegħdin jiġu miksura minħabba l-fatt li l-ilma qed jintuża wkoll bħala provvista tal-ilma bħala ilma tax-xorb għal ċittadini fl-bliet. Allura ħna xtaqna li l-Parlament jismana, jisma r-reġjuni, jisma r-raġunijiet tagħna għaliex dan mhux każ m'hemmx żewġ proġetti, proġetti indipendenti, jiġifieri mhix kwistjoni ta' flus laqas imma hija kwistjoni ta' drittijiet fundamentali ta' dawn l-individwi u l-bdiewa jħossu li l gvern autonomu fil-fatt kiser id-drittijiet tagħhom stess. Grazzi tassew. Hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem min-naħa tal-kumitat? Jien naħseb daqxej diffiċli li nsegwu hawnhekk. Jien naħseb li l-problema hija illegalità li jkollna dan il-proġett eh, f'żona ta' zona 2000. Pero naħseb diffiċli li din il-ħaġa qed titniżel fit-test, ma nafx hekk hix imniżla fit-test. Għaliex Isna unek edin najdu dawn u maktar importanti mill kwistjoni tal-ambjent, dan sibuwa imnizla fit-test. Jina qed naqra il-petizzjoni, miex qed nivvinta. Jina qed nħoss jekk noqgħod nikkompara x'kienet it-tweġiba u x'kienet il-mistoqsija eh, nitfixkel allura diffiċli nifhem x'inhu jiġri hawnhekk. Din il-mistoqsija tiegħi jekk xi ħadd jista' jispjegali għalfejn jiena qed nirċievi tweġiba kompletament differenti minn dik li qed eh, naqra hawnhekk fil-petizzjoni, eh, xi ħadd ifhem jekk jaġobkom. Is l-onorevoli jar. Iva, jina kontet naħseb l-istess ħaġa bħal kollega tiegħi jekk xi ħadd jista' jispjegalna eżattament x'inhi l-petizzjoni bil-mod u bil-bkjerezza, ikun aħjar għax aħna rridu naraw x'inhu r-riskju hawnhekk. Eh, dak li għattilna intom ma, ma jaqbilx ma dak li għanna fuq id-dokument, forsi l-kollegi spanjoli tana jistaw ifemmuna eżattament x'inhu t-fixkil. Forsi rridu nħidu l-affarijiet kemm xi iktar bil-mod. Mela, Nerġa' nibda mill-bidu jekk jogħġbok kunu ringrazzjakom mela ħan nippivraw nikjarifikaw l-affarijiet mela. Jina xi drabi wkoll nitfixkel jina stess dwar xinu jiġri. Mela, l-Istitut Agrikolu huwa mħasseb rigward l-applikazzjoni ta' restrizzjonijiet ambjentali li japplikaw ma' osma differenti. U maħer ħerqana fil-fat li jkunu konformi ma' leġizlazzjoni anki jekk għandha x'taqsam mal-flora, l-fona, ilma, eċetera, Dem mhix il-problema, però l-problema li għamet hawnhekk hija kwistjoni ta' drittijiet fundamentali ta' dawn l-individwi. Għaliex huma kienu qegħdin jinvestu ħafna ħin u flus u anki xogħol biex jassikuraw li il-żona tas segara gariges tiġi irrigata kif suppost. U dan ir-reservoir li jiġbor l-ilma u li kienet jiġi użat għall-irrigazzjoni ta' din l-erja kienet intuża mill-Gvern Awtonomi ta' Katalunja. Umbat għal anki għal anijiet tal-ilma pala provvista tal-ilma ta' xor. Allura ta' xor, allura minqas ilma għall-irrigazzjoni. Allura drittijiet ta' dawn l-individwi qed jiġu affettwati għaliex huma irridu jużaw dan l-ilma biex jirrigaw l-eliqi tagħhom. U f'dak li għedin jgħidu il-ċittadini ta' San Inżid, San Isidro, ġifri, huma jridu li jkunu konformi ma' leġizlazzjoni u din il-leġiżlazzjoni tkun rispettati, jridu jipproteġu l-ambjent, anki l-fora u l-frona, però il-problema qiegħda tinqala u tqum meta il-gvern autonomu ta' Katalinja juhu deċiżjoni li mhijiex konformi ma' dan. U għalhekk il-gvern autonomu ta' Katalan qal li parti minn dan il-mandu jintuża bħala ilma ta' xorb aktar mill-li bħala irrigazzjoni. Ġifri hemm inqas ilma disponibbli għal lanijiet ta' irrigazzjoni. Nittama li naċċarajt iktar il-problema u għalhekk aħna nħossu li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. U dawn l-individwi ser jiġu hawnhekk fil-Parlament għaxu ma jħossu li il-drittijiet tagħhom fundamentali ġew miksura huma jridu li dawn id-drittijiet jiġu rispettati biex jibqgħu jeżerċitaw ir-responsabiltajiet tagħhom bħala bdiewa għaliex dan qed iwassal dejjem l-aktar qatt. Grazzi tassew. Signora Alkan, mill-ġdid jekk jogħġbok. Mela, dan mhux dritt bażiku li inti tqassam ilma artifiċjali meta ma jkollokx pereżempju ilma biżejjed, di mhix da mhux dritt bażiku l-agrikoltura jgħat ta' domanda, ta' pressjoni, ġifri jekk l-ilma jkun skars, iva, dak l-ilma jrid jinżuda, jintuża, ġifri din il-problema sert u, aħna diġa eh, uża din il-problema diġan għalat imma jkanna nisir u l-ilma minn taħat ieħor ovvjament dik tista' twassal għal gwera, però hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fatt li wieħed ma jkollux irrida li eh, wieħed irid jillimita l-użu tal-ilma f'dan il-qasam. Allura, aħna nabżon prezentazzjoni aħjar għaliex kif qed naqra din il-petizzjoni u tweġiba din mhix petizzjoni li aħna nistgħu naqdu u nindirizzaw forsi jiena ma fimtiex, pero jina tinżomma dak li qed naqra hawnhekk. Mela, Aħna smajna numru ta' punti ta' kjarifika, smajna ftit diskussjoni hawnhekk. Naħseb l-aħjar ħaġa li nagħmlu u li nżommu din il-petizzjoni miftuħa għal aktar diskussjoni. Mela sanaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. U rigward hawnhekk għandna l-opinjoni ta' 20 tħassib prinċipali ta' ċittadini Ewropej Mela, dan huwa essenzjali. Darbohra nippruvaw li naraw minn resa il-petizzjoni jkun fostnax jidher inkella ħajkonna tfixki li konna żewġ affarijiet eh, li qed jiġu fl-istess waqt. Għalhekk aħna rriti ikollna diskussjonijiet eh, which in which ma dawk li resqu l-petizzjoni sabiex aħna nkunu ċari, ċek dawn huma żewġ proġetti separati f'dak il-każ aħna rridu nisimgħu wkoll ir-rappreżentanti miż-żewġ proġetti għax inkella qatt ser naqblu qatt mhu se nsolvu din il-kwistjoni jidher li hemm eh, konflitt ta' interessi hawnhekk. U għalhekk ma naħsibx li għandna biżejjed dokumenti u laqqas kellna biżejjed preżentazzjoni ta' din il-petizzjoni biex nifmu d-dettalji u naraw x'inhi il-kwistjoni prinċipali. Ġifieri darboħra jrid ikonna eh, dawk li resqu l-petizzjoni fostna sabiex aħna jkollna żewġ proġetti separati sabiex bekk eh, inkunu nafu eżattament min qed jieħu l-ilma u xinu malanijiet ta' dan l-ilma fir reservwar xin kella aħna għatmu ser naqdu dan iċ-ċirku nifmu l-problemi. Aveți dreptate, domnule, iar acesta este și unul dintre motivele pentru care această petiție va rămâne. Te-a pus, Suriar? Dik hija waħda mir raġunijiet għala naħseb li din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa. Nagħmlu hekk. Issa ngħaddu għal punt numru 7 l-opinjoni fuq l-10 l-20 tħassib ewlieni ta' ċittadini Ewropej u negozji Ewropej mal-ħidma tas-suq waħdini. Zuttil pekare u l-indizzja. Il-Kumitat IMCO huwa responsabbli għal dan ix-xogħol u r-rapporter huwa Simon Busuttil u ser jieħu l-kelma. Jekk jogħġbok. Aveți cuvântul, domnule Busutil. Thank you, Madam Chair. Um, uh... Grazzi, signora President. Din l-opinjoni li jett tħejja għal-Komitat ta' Suq Intern biex samma rapport publikat mill komissjoni għawissu li għadda. Suq wahdini mill-lenti ta' ċittadini. Stampa ġenerali tal-20 tħassib Paulini ta' ċittadini u negozji Ewropej. Ġala darba din hija opinjoni għal-Kumitat tagħna U ġara darba għandna limitazzjonijiet u d-diemna ħabba daqs tal-opinjoni ħanifoka fuq kwistjonijiet li huma relevant li għandhom relevanza diretta għal xogħol tal-Kumitat tagħna. Bot partikolari fl-opinjoni tiegħi jiena tinsejjaħ lill kummissjoni Ewropea sabiex tinkorpora fiħdan ir-rapport tagħha fil-ġejjini is-sejbiet u r-riżultati tal-petizzjonijiet mibgħuta lill kumitat tagħna u biex tagħmel aktar kuxxenza liċ ċittadini dwar x'inhuma id-drittijiet tagħhom biex jagħmlu petizzjonijiet lill Parlament Ewropew u lill kumitat tagħna stess. Jiena qed nisħaq ukoll fuq il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-importanza li nużaw b'mod aħjar il-proċessi ta' petizzjonijiet sabiex intejbu l proċess leġislattiv tal-Unjoni Ewropea, inkluż billi nżidu l-kuxjenza tad dritt għal petizzjoni lill Parlament Ewropew. Ma nix ninsow li dan huwa dritt għaċ-ċittadini Ewropej mit-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Punt ieħor li nqajjem fir-rapport tiegħi huwa l-idea li l-Kummissjoni Ewropea għandha tinkludi fir-rapporti fil-ġejjini referenzi għal liġijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. U hemm tħassib l-20 tħassib li jiena sħat fuqhom. Bekk ikun hemm aktar ċarezza għal ċittadini u negozji zzar dwar x'inhuma s-soluzzjonijiet ta' tħassib tagħhom u fejn jistgħu jinstabu. U dan jista' biex tejbu id-daqs u l-livell ta' sem tal-ċittadini fil-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea billi l-ċittadini jkunu iktar konxi dwar kif Il-problemi u s-soluzzjonijiet huma marbuta jitfit fit mal-liġijiet speċifiċi tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar, Sinjura President, provajt nikkonkludi ninkludi fl-opinjoni tiegħi enfasi dwar il-punti waħdanija ta' kuntatt ta' ċittadini. Ħafna servizzi offruti mill-Kummissjoni u tli ħafna, iżda tant hemm servizzi differenti taħt tant ismijiet differenti kulħadd bil- marka tiegħu biex ngħidu hekk li dan joħloq konfużjoni sħiħa ċittadini li fl-aħħar mill-aħħar imbagħad kull ma jixtieq huma li jsibu soluzzjoni u mhux ikollhom eh, ħokku rashom jaraw kif jibdew u mant min iridu jirrikorru. Għalhekk, fil-waqt li l-Kummissjoni ħadet passi fid-direzzjoni tajba, bistrumenti u inizjattivi bħal pereżempju Your Europe li huwa portal fuq l-internet u jiena nħoss li huwa żvilupp importanti, fantastiku u anke permezz tal-punti ta' kuntat waħdini xorta waħda nħoss li għatfadal aktar xisiru x'jista' jsir. Għalhekk f'dan ir-rapport jiena qed nissuġġerixxi li l-Kummissjoni Ewropea għandha twassal għal punt kuntat ta' kuntat waħdini live kull stat membru per pereżempju rappreżentant rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'kull kapital fl-Istati membri. F'kull kapitali tal-Istati membri. Dawn huma l-idejat li jiena poġġejt fil-opinjoni tiegħi madanakollu jiena nkun kuntent ovvjament li nirċievi il-feedback min naħa tagħkom mill-kollegi u ovvjament xi kummenti li jista' jkollhom. Jekk jixtiequ jresqu l-emendi għall-opinjoni, ovvjament jiena nkun kuntent ħafna li nilqahom. Nota fuq l-iskadenzi. L-iskadenza għal bejt tal-emendi huwa 27 ta' Marzu u l-opinjonijiet għandhom jiġu adottati mill-Kumitat tagħna x-xahar id-dieħel l-24 ta' April. Grazzi. Grazzi. Sur Buzuttil. Grazzi ferm. Ma nafx jekk il-rappresentant tal-Kummissjoni jixtieq xi kummenta fuq dan? Kjoġbok? Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, grazzi ħafna għal din id-diskussjoni, grazzi anke għas suġġerimenti għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni għal rapport imko naħseb li Sur Buzuttil laqat il-qalba tal-problemi. Il-Kummissjoni la taf dwar dawn il-problemi u la tipprova tindirizzhom. Iżda minkejja dan, ovvjament irridu nirdupjaw l-isforzi tagħna u aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu dan. Grazzi ħafna talli għajjimt il-punt tal-portal din hija waħda mill-inizjattivi li tipprova tindirizza l-problema tal-multiplikazzjoni ta' jun differenti ta' informazzjoni differenti f'servizzi differenti. Dan il-portal il joffri B'lingwaġġ sempliċi u tarif dettaljat dwar id-drittijiet tal-kumpaniji u tal-ċittadini Ewropej jindirizzhom għall-assistenza speċjalizzata mingħajr ma toqgħod tibatom minn post għal ieħor għal xejn b'xejn. Għalhekk hemm dan il-proċess awtomatiku mill-portal. Dan huwa biss wieħed mill-ħafna għodot disponibbli li s-semma. Ar-rapporti tal-ġejjini Il-petizzjonijiet li huma indirizzati lill parlament Ewropew naħseb li hemm potenzjal kbir li nużawhom u noħolqu iktar rapport tal-ġejjini dwar l-20 tħassib Pawlini. Dan ir-rapport nixtieq nfakkarkom li kien il-Parlament Ewropew li sejjaħ lill kummissjoni Ewropea l forum tas-suq waħdini l-ewwel darba li organizzajnija iżda dan ħan nirrepetuh ħatkun din is-sena f'Ottubru fejn konna ġimgħa tas-suq waħdini fejn kull kapitali ser tiffoka fuq il-problemi x'inhuma kif ħanqarbu l-suq waħdini liċ ċittadini fejn hemm differenzi, fejn hemm nuqqasijiet bejn suq waħdini, x'inhija r-realtà tagħhom, kif qiegħda l-qada kurrenti tagħhom, kif hija mifhuma miċ-ċittadini, eċċetera. Nippruvaw nidentifikaw xi nuqqasijiet leġislattivi, nuqqasijiet ta' implementazzjoni, ta' tarif u fuq kull livell jeħtieġ li nxamru l-kmim sabiex inkunu nistgħu nindirizzawhom u li nagħlqu dawn in-nuqqasijiet. Mis-suġġerimenti li tresqu llum naħseb li qed nindirizzaw dawn il-problemi u l-Kummissjoni ħa taħdem biħġara biex tindirizzhom. Għal darba oħra l-Kummissjoni tilqa dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această prezentare. În... Grazie ħafna lill kommissjoni Surjar, jek jozba. Grazie ħafna, Signora President. Grazie ħafna, Simon. U grazzi għall-sforzi kollha li poġġejt f'dan ir-rapport, f'din l-opinjoni. Mhux ta' sekwit li nisimgħu il-Kummissjoni tiġi hawnhekk u tgħidilna li jixtiequ jirdupjaw l-impatt tax-xogħol li diġà għamilt. Inti qed li drittijiet taċ ċittadini huma importanti ħafna, iżda ovvjament irridu jkunu jafu x'inhuma d-drittijiet tagħhom, kif ħan ippermettu li ċittadini jkollhom aċċess għal mekkaniżmu biex ikunu jafu x'inhuma d-drittijiet tagħhom. U naħseb li hawnhekk għamilt xogħol tajjeb ħafna. Il-rispons pożittiv minnaħa tal-Kummissjoni huwa impressjonanti, naħseb li rridu nikkontribwixxu biex naraw kif ħantejbu l-affarijiet għall-ċittadini mhux biss iżda anke għall-negozji Ewropej. Biex bekk ikollhom aċċess aktar faċli għalihom. Huwa utli li aħna ikonna feedback. Xi kultant naħsbu li ma tantx fadal x'namlu għandna l-liġijiet, għandna regolamenti u biżejjed. Iżda jidher li dan mhux il-każ għanna bżonn li jkollna sistema fejn konna l-post, nħossu l-post ta' ċittadini, naraw xinu ma' diffikultajiet u naraw kif ħansibu t-titjib li għanna nipruvaw nil-leġizlaw biex nindirizzawum. Għanna niprovdu u koll ċertezza legali għal ċittadini tagħna, irridu niżguraw li jkun hemm fl-aċċess għal-liġi. Għalhekk jiena bajt impressjonant u kuntent li l-Komissjoni tagħmel kważi d-doppju għal rapport dak li għamel rapport għanna, li komplement tajjeb. Grazzi u nixtieqlek kull suċċess. Il-President, grazzi ħafna. Jekk m'hemmx talbi tal-kelma aktar mela nfakkarkom li l-emendi rridu jintbagħtu sa 27 ta' Merzu l-għan huwa din l-iskadenza u għandna pawza ta' żewġ minuti.

Okay. <laughs> <laughs> Colleagues, I think that the 10 minutes are elapsed. Naħseb li nistaw intemmu l-pawza u nerġgħu nibdew bix-xogħol tagħna. Inkompli l-presidenza u nibdew bil-punt ta' skambju ta' idejat fuq il- Zjara tana, zjara tana fil-Romanija, l-għonet, sejbiet li għamilna, kena l-ewel abbozz ta' dokumenta ħedma li fassalt fl-imkien ma' r-servizzi u niprofa, provajt najċinu ma' l-passi differenti tal-missjoni li kena fil-Romanija. Tlettijem li għattajna Romanija, minajr ma' noqot nżid kummenti u provajt ukoll nkun oġġettiva kemm jista' jkun fuq dan il-punt kelli bil parzjali min-naħa tal-membri tad delegazzjoni li tqajt magħhom ġimgħa ilu biex bekk id-dokument tassow ikun ġabra ta' dak li għamilna flimkien u fuq dak li qbilna flimkien. Għalhekk hemm il-passi kollha Kien hemm xi osservazzjonijiet ukoll min naħa tal-kollegi u jien qed nipprova nwiġibhom. Mod partikolari, speċjalment il-kollega Bostinaru, jien rċevejt minn għandu xi proposti biex jiddaħlu xi affarijiet fil-dokument qabel ma bdejna x-xogħol tal-kumitat, ħanarhom dawn is-suġġerimenti u nara nik nistax indaħħalhom fit-test. Irċevejt ukoll xi proposti biex indaħħlu ċertu affarijiet fit-test mill-kollega Preda. Laqtuni xi suġġerimenti tal-kollega Hafner u matul id-diskussjoni li kellna il-ġimgħa li għaddiet matul il laqgħa li semmejtilkom qabel kont irċevejt ukoll xi punti minn kollegi Elmer u Salavrakos. Mela, din hija l-ewwel ġabra ta' dokumenti u nittama li b'diskussjoni ta' lejla nistgħu nkomplu nżidu elementi miegħu sabiex bekk mill-missjoni li kellna fir-Romanija nkunu nistgħu nagħtu l-frott għal ċertu elementi li huma importanti għall ħidma tagħna. Ix-xogħol tagħna dejjem infakkarkom huwa li nagħtu tweġibiet konkreti sħaħ lill ċittadini li nippruvaw ngħidu x'inhuma soluzzjonijiet possibbli għal problemi tagħhom li nkunu intermedjari bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej meta dawn ikunu involuti b'mod dirett jew ikollhom kompetenza diretta fl-oqsma li jkollhom li jkunu ġibdunna l-attenzjoni tagħhom iċ-ċittadini bil-petizzjonijiet. F'dan il każ għandna iktar minn suġġett wieħed, iktar minn petizzjoni waħda li għandna nistħarġu fuqhom bħala delegazzjoni u dawn f'dan id-dokument irridu jkunu parti minnu jew inkella fid-dokument irridu jsibu definizzjoni konkreta fid-dawl tal-affarijiet li stajna naraw fuq il-post fir romanija Għal daqstant, dawn il-petizzjonijiet permezz tax-xogħol li qegħdin nagħmlu u ntemmu ikun jistgħu jsibu soluzzjonijiet. Bekk dan ix-xogħol ikun jista' jtina l-għodot sabiex bekk nagħmlu passi l qoddim fid-direzzjoni tal-tweġiba konkreta li ċittadini. Nixtieq nanteċipalkom li huwa preżenti wieħed mill-petizzjonanti għal petizzjonijiet marbuta mad direttiva tal-Asafar li talab sabiex jintervjeni. Jekk il-kollegi jaqblu, naddilu l-kelma qabel l-interventi tal-kollegi stess nadilu l-kelma l-ftit minuti, mbagħad niftħu d-dibattitu. Non ci sono obiezzjoni. M'hemmx oġġezzjonijiet, mela ngħaddi l-kelma minnu fiħ l-ewwel l-Sur Marina Marino Kazako. Bună ziua! Um, sunt reprezentanta Societății Ornitologice Române și reprezint una dintre cele... Grazie. Jena mill-Organizzazzjoni Artenologika ta' Romania. Aħna nirrappreżentaw 50 NGO li firmaw il-petizzjoni. Fuq numru ta' installazzjonijiet f'Dubroġa. Dan affetwa numru ta' siti li qed japparaw taħt il-proġett Natura 2000 dawn l-imtieħen tar-riħ, dawn l irdieden tar-riħ fil-fatt qegħdin Eh, ikunu problema minħabba li ma kienx hemm tfassil tajjeb fil-konfront tal-proġett Natura 2000. It-turbini tar-riħ suppost għandhom jiġu ntużati u jintużaw u 400 minn dawn it-turbini minn dawn l-irdiden tar-riħ diġà fil-fatt ġew installati. Fi frar 2011 il-numru ta' turbini diġà kien xi 5000 fil-fatt. 500 diġa kienu bnow. Elfej mitej hamsa u sittin kienu soġġett għal numru ta' investigazzjoni ta' ambientali u ftejmit u kien hemm imbagħad il-bini u l-installazzjoni tagħhom minkejja il-fatt li dan is-sit huwa kopert minn Natura 2000. Allura kien illegali, kien hemm evalwazzjonijiet tal-impatt ambjentali li saru u mill-punt di vista xjentifiku kien hemm ukoll eh, min qal li dawn l istatlazzjonijiet li ġew mibnija kienu mibnija b'mod illegali għaliex din hija żona ta' la safar tal-passa u għalhekk ħafna safar ipassu f'din żona. Hija fil-frontiera mal-Bulgarija u hemm uħud minn dawn la safar li jpassu li qattaw il-xhur tax-xitwa f'dawn il-postijiet. Għalhekk ħajkun hemm madwar 5000 turbina tar-riħ u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet ġi mistoqsi biex jipprova jagħmel xi pressjoni fuq il-Gvern għaliex il-petizzjonanti jixtieq ikollhom evalwazzjoni tal-impatt ambjentali b'mod xieraq li jsir qabel ma jinbnew aktar turbini tar-riħ. Dan għaliex dan iż-żona hija żona ta' natura 2000 u mhux xieraq li jkun hemm tant u tant turbini installati f'dan f'din iż-żona. Il-petizjonanti jixtiequ li l-installazzjonijiet ta' dawn it-turbini tar-riħ jieqfu minnu fih sakemm ma jkunx hemm minn tal-inqas xi strateġija jew analiżi xirqa biex jaraw fejn huwa xieraq li jinġu installati dawn it-turbini tar-riħ. Nixtieq ngħid li s-Soċjetà Ornitoloġika tar-Romanija oħrajn iffirmaw dawn il-petizzjonijiet mhumiex kontra l-enerġija ġejja mir-riħ vera u propja, imma hija xi ħaġa li nappoġġaw b'mod ġenerali u Aħna naħsbu li il-biodiversità u l-affarijiet li garantixxu l proġetti ta' natura għalfejn għandhom jiġu mħarsa. Grazzi, għalhekk issa niftaħ id-dibattitu il-kollega Hawken. Yeah. Well, I'm really not satisfied with... Jena mux sodisfatta b'din il-proċedura. Ma ksibnix rapport, nara li kien ilu hemm minn tard fi frar, issa sirt naf, wasal f'nofs l-iktar ħin li konna xogħol fi Strasburgu l-erba fil-fatt fejn ikollok ħafna affarijiet li jaslulek ma kienx fid-dokument hawnhekk. U tindifix li naqra. Iżda tajt ħarsa li dan id-dokument. Hija sitwazzjoni diffiċli għaliex ma nafx kemm is-sitwazzjoni fir-Romanija dvarja meta mqabbel ma dik tal-Bulgarija niddubita. U minn dak li qed nara hawnhekk hija bċaqari qasira ħafna, iżda naħseb li rridu nipposponu dan xogħol għaliex kull ma tnajdu hawn li qed nieħdu tweġiba tal-awtoritajiet. l awtoritajiet qegħdin mill-industrija l-affarijiet ċarati, m'hemmx problemi. Kieku trattajna l-affarijiet li kellna fil-Bulgarija hekk, kieku kien ikonna rapport kompletament differenti minn dak li għaddejna. Fejn provajna nsibu xem minn taħt f'din is-sitwazzjoni. Naħseb li l-kwistjonijiet iridu jiġu eh, diskussi fid-dettall il-libertà tal-mezzi ta' xandir edem. Naħseb li anki l-Parlament għamel xogħol f'dan ir-rigward iżda m'iniex sodisfatta, sinjora President, dwar dan ix-xogħol. U naħseb li eh, minn sejbit tal-fatti mhux qed iżomma responsabilità li għandek għal dan il-kummatat qed tkun assenti, mhux qed nirċivu l-affarijiet, it-tarif, palli kieku m'għandniex il-prioritajiet u mhux qed ningħataw il-prioritajiet bħala kumitat. Diffiċli li nissiltu għal dan ix-xogħol hawnhekk jekk ma jkollniex President tajjeb li qed taqbel magħna u qed tissilet l-istess ġlida magħna. Minn dan id-dokument nistgħu naraw li ma tantx hemm xogħol involut għal petizzjonijiet għandek il kuntat bejn l-industrija, l-autoritajiet, il-petizjonanti u t-rapporta dak li hemm dak mhux biżejjed. U mhux mod kif ix-xogħol isir. Għalhekk nitlob li dan jiġi post-post u jkollna l-parteċipenti l-oħra xi ħażina mhux qegħdin hawn intettajt li hemm ir-rapport interim. Iżda skont dak li nafien ma tantx kelli l-opportunità li taħarsa lejn dan u għalhekk jiddispjaċini ma minix sodisfatta. Grazzi Bostinaru. Grazzi, kollega Bostinaru. No, it's okay. Grazie, Signora President. Grazie, President. L-għonet. Naħseb li il-rapport, la bosta rapport, għandu iwieġeb għal kwistjoni fondamentali. Għala rrit nerġu nitkellmu fuq ir-Romanija. Għala l-darboħra rrit nitkellmu fuq ir-Romanija. U l-unika tweġiba hija l-fatt li f'dan il-perjodu ta' żmien wara l-aħħar żjara aħna qed nosservaw nuqqas persistenti ta' implementazzjoni tar regoli u regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk għandna tant u tant petizzjonijiet u ħafna huma kwistjonijiet sensittivi bħall-ambjent, drittijiet fundamentali, libertà tal-mezzi ta' xandir, etc. It-tieni net, wieħed mill-punt ewlenin għal min tal-inqas ħames MEPs barra mill-rappreżentanti ex Uffiċċju tar-Rumanija m'hemm l-ebda referenza serja għal kwistjonijiet ewlenin li huma espremew matul il laqgħat Ir-riskju ġeoloġiku l-ebda tweġiba. Il-responsabilità ambjentali l-ebda tweġiba. Fuq il-problemi u d dialogu bejn l-investitur u l awtoritajiet tal-istat mal soċjetà ċivili l-ebda risposta għala għalhekk hemm daqstant oġġezzjonijiet u tant oppożizzjoni ħarxa mis-soċjetà ċivili mir-Romanija, anki l-Akademja, l-Universitajiet ta' Romanija. Ħadd xejn mod jissemma minn dan. Imbagħad għala mhux qed insemmu xi ħaġa li diġà semmita hawnhekk fil-Kumitat Peti fuq il-proġett tal-golf Raxa Montana Hawnhekk għandna bżonn strateġija neutra, oġġettiva li tkun twassal l-evalwazzjoni tal-impatt. Din hija xi li għalunna l-Kummissjoni u din hija xi ħaġa li neħtieġu sabiex niżguraw li l-evalwazzjoni tagħna tkun ġusta u li nivverifikaw. Mod xira kemm qed wettaq kelmtu il-Gvern Rumen u jekk hux qed nimplementaw ir-regoli tal-Unjoni Ewropea b'mod xiera. Iżda xejn minn dan ma tinsibu biex nagħlaq fuq dan il-kapitlu L'aqwa tweġiba għad ħassib tagħna ġie offrut nhar it-tnejn li għadda, ġimgħa ilu fil-fatt. F'intervista tal-Ministru Kurrenti tal-Ambjent la mill-Oppożizzjoni u laqas mis-soċjetà ċivili, mill-Gvern, laqas mill-Akademja Rumena, huwa l-Ministru tal-Ambjent fir-Rumanija s-Sur Lazlo Borbej. Fl-intervista tiegħu huwa qal iva għandna proċeduri li għaddejjin bħalissa fuq l-evalwazzjoni tal-proġett iżda qatt m'għandniex risposta fuq kwistjonijiet bħal pereżempju tifsira tal-aqwa teknoloġiji disponibbli. Huwa qal li żar Finlandja u Svezja u huwa konvint issa li s-sistema magħluqa hija dik l-aktar tajba u jiena nixtieq li Rumanija tkun model ispirat mill-Iskandinavja. Xejn minn dan, fuq responsabilità ambjentali mbagħad. Huwa għandu bżonn tweġiba konkreta b'saħħitha mill-investitur. Iżda dan ġie sfidat ukoll mill-MEP u tweġiba għadha mhux offruta. Dwar ir-reabilitazzjoni tas-sit huwa jsemmi wkoll eħtieġa li jkun hemm ftehim politiku minn tal-inqas u hawnhekk nikkwota li jkun akkurat kien jista' jkun. Min tal-inqas fil-koalazzjoni li t-gverna, sa dan it-tant iktar minn 127.000 firmatari għamlu petizzjoni mibawta lill parlament Rumen fuq l-istess kwistjoni. Iżda l-ebda sentenza m'hemm referenza fuq dan. Qabel nagħlaq fuq dan l-aspett kwota eżattament mir-rapport u nirringrazzjakom għall-onestà tas segretarjat li fassal dan ir-rapport. Fuq l-attitudni tiegħu tal-proġett il-Ministru qal u għawet nikwota t-tieni paragrafu paġna 7 per 16 u għawna nikwota huwa bil-miftuħ ammetta li kien favur il-proġett. Nara l-kwotazzjoni. Leba eżempju aħjar għanna bżonn jekk il-Ministru stess, innifsu, qed jistqar li il-proċess għadu għaddej, għatna affarijiet li rridu tweġiba u s-segretarju tal-Istat li huwa l-kap tat-tim biex jiġi evalwat il-proġett fil-beraħ ammetta li huwa favur il-proġett. Il-minħana f'daw fuq l-oġġettività ta' xaġa bħal din. Naħseb li kwistjonijiet fundamentali bħal dawn għandhom ikunu inkorporati fit-test. U għalhekk biex naqta fil-qasir, Irridu niżguraw li nleħnu l-vuċi tal-petizjonanti. Dan huwa dmir tagħna li nisimgħu l-vuċi tal-petizjonanti u mhux biss dawk tal-investituri biss jew tal-gvern. Fl-aħħar jiena nappoġġa l-evalwazzjoni ta' rappreżentant tal-petizzjoni fuq BirdLife u s-Soċjetà Ornitoloġika tar Romanija u fuq il-mod kif il-Gvern Rumen rnexxilu jimplement ma rnexxilux jimplementa l leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea meta darba wara l-oħra ġejna ġew jgħidulna li ma konniex kapaċi narfu l-valwazzjonijiet minn DG Ambjent. Ma kinux konxi dwar il-kontenut tal-ispezzjonijiet, ma kellhom l-ebda ħil u raġuni valida wara li kien hemm proċedura taksur li tniedet u jekk mhumiex konxi nistgħu nafdaw fuq l ta' u s-serjetà tal-evalwazzjoni bajnejna magħluqa. Naħseb li jrid konna ġudizzju validu biex nilqaw kemm in-naħa tal-petizzjonant bit-tħassib tiegħu u anke ir-rappreżentanti uffiċjali. Jiena se nirressaq bosta emendi bħal met qabel u jiena konvint li fl aħħar mill aħħar ser ikonna u koll sentenza zaħira dwar il-laqa fuq il-liberta tal-mezzi ta' xandir. Din seħħet kien hemm ħames MEPs prezenti, numru ta' ġurnalisti u petizjonanti kienu preżenti fil-Kamra u kienu qed jevalwaw is-sitwazzjoni fuq il-libertà tal-medja. U li laqqas biss insemmu sentenza tidher li kemm xejn stramba. Iżda konvint li nistgħu namlu l-affarijiet bis-serjetà u jkollna kooperazzjoni onesta bejn il-gruppi politiċi kollha. Grazie la collega. Grazie ħafna, kollega Gonzalez. Grazzi, jiena ma stajx ninaqat ma dik il-delegazzjoni, et niftakar biss dibattitu preċedenti l-mistoqsijiet li tqajmu skont il-petizzjonijiet, nafu li kienem ħafna petizzjonijiet li tresqu. Jiena u naqra dan it-test, muxet nara t-weġibijiet għal dawn il-mistoqsijiet. Jiena naħseb li mux biss ir-Rumanija il-pajis in kwestjoni. Jekk nafu il-passat, il-katastrofi ambientali, Jena naħseb li qed nitkellmu dwar affarijiet li morru lilin mill-Rumanija, mhux biss Rozija Montjanja, hemm ħafna eh, postijiet f'dan ir-reġun u provajt jiena nara il-garanzija s-sigurtà ma stajx insibhom ħafna opinjonijiet kontroversjali ġejjin mill-awtoritajiet u mill-esperti u kont surpriża wkoll imma Viktor Semman li xieħat li huwa segretarja tal-Istat eh, responsabli għal kwistjonijiet ambientali jiena naħseb li fi pajjiżi fejn hemm deċiżjoni ħielsa li tista' tittieħed il-poplu jista' jitkellem eh, dwar il-kunfett tal-interess għax xi li huwa responsabbli għall-ambjent jista' forsi jgħid affarijiet li qed iħarsu l-ambjent imma mhux l-impjant industrijali li kondaq xejn sorpriża b'din l-opinjoni Jiena mhux qed nara l-ispjegazzjoni ta' din l-opinjoni forsi inti taf ħafna iktar minni dwar dan is-suġġett u dwar ir-raġuni u mhux qed nara lanqas xi sinjali ta' konsultazzjonijiet, konsultazzjonijiet pubbliċi li involvu l-organizzazzjonijiet ċivili, nafu li hemm ħafna minn dawn li kienu involuti li fl-istudju hemm xi studi li huma msemmija f'dan ir-rapport imma għalija Jena ma nafxek inti tafhom lil daw ma nafxek versi nistgħu ngħaddu għom nistgħu nitalmu minn xi affarijiet għalhekk jiena naħseb ma dak li qed nara li hemm argumenti Mawn raġunament tajjeb, ġifiri sabiex li najdu li danu aktar sikur minn impjant lukreari xi ħaġa sorpretenti għalina, speċjalment jekk fu li aħna mhux konvinti li dwar dawn il-kustjonijiet u specialment minħabba terremot li seħ eżempju, fil-Ġapun jiena naħseb li hemm ħafna kwistjonijiet li għadhom pendenti ma naħsibx li dan huwa biżejjed u konvinċenti biżejjed li ngħidu li issa għandna tweġibijiet għal dawn l-affarijiet jiena ċerta li rridu nkomplu b'dan il-proċess rridu aħna naħdmu fuq dawn l-affarijiet u jiena naħseb li nixtieq jiena nitkellem fuq il-libertà tal-istampa hawnhekk Iva, nafu li qed nitkellmu dwar punt differenti, ma jiena naħseb li hemm rabta mill-qrib hawnhekk jekk aħna nafu li l-pubbliku jista' jkollu informazzjoni mill-istampa u huwa importanti li jkun um, informazzjoni um, mhux parzjali u li jistgħu jieħdu deċiżjoni jekk hemm bżonn li protestaw jekk hemm bżonn ma nistgħux ngħidu aħna li l-istampa rumena tant libera speċjalment jekk nafu dwar dan il-proġett u ġara għalhekk għandna nkopru fir-rapport u jiena eh, ma kontx hemmhekk jiena eh, smajt li kien hemm xi laqat u eh, mux għet nitkelmu dwar xi ħaġa differenti hemm rabta mill-qrib ma l-informazzjoni li forsi l-pubbliku għandu dwar dan it-tip ta' proġett. Għalhekk jiena naħseb li għandna ħafna li rridu nagħmlu u li nistgħu nagħmlu b'dan ir-rapport u jiena ma nħoss para persuna minn pajjiż ġirin, pajjiż li bata ħafna minħabba dan id-diżastru ambjentali, jiena ma nħoss li dan huwa biżejjed dawn huma tweġibit biżejjed għalina. Grazie, Jar. Grazie ħafna jen. Jetzt ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazzi ħafna, Sinjura ċe. L-ewwel qabel kollox xaqt nagħmel punt jiena. Xtaqt ngħid li jiena naħseb li iva ħaġa tajba li l-missjonijiet li namlu huma ġajiet eh, vera ċitanti u l-Komitat tal-Petizzjonijiet iva se jistudja din il-kwistjoni u għal dan il-kas partikolari kanna proposta dokument ta' ħidma. Ar-Rumanija kellna xi ħaġa imma l-Berlin għadna ma wasalniex għal bil. U s sitwazzjoni ma kienx ġusta, ris eh, jiena nkun onesta hawnhekk ġifiri l-mod kif eh, tħdimna fuq eh, l-informazzjoni inti tista' tressaq proposta u fi demokrazija proposta tkun il-bażi tal-negozjati. Inti għandek id-dokument. Iva, qed nitkellem dwar Berlin. Laqas wasalna għal dan il-punt. Għalhekk ma nafx forsi eh, murtu lil nizzejiet illum. lum Dwar il-kap tad delegazzjoni, Iva ma naħsibx li dan il-kap huwa responsabbli jew irritjena ta' xi tort, imma dan huwa bidu. Imma dak kien kumment li xtaqt nagħmel ma naħsibx li l-proċedura tagħkom kienet ġusta. Tieni punt u hawnhekk kienet naqsam l-impressjonijiet tiegħi għadni qed naħseb dwar il-missjoni tagħna fi Berlin u se jkun hemm rapport dwar dan, li tkun hemm regoli din il-missjoni għandek il-parteċipanti, parteċipanti uffiċjali, dawk li mhumiex uffiċjali minn pajjiżi involuti u mbagħad rapport jinkiteb. Jidirli li dan ir-rapport huwa ta' bażi mbagħad eh, dan jitressaq lill-kumitat, il-kumitat irid jieħu vot. U fil-rapport inti rittajt dak li ġarra nasab dinna regola, regola rridu nżommu magħha id-delegazzjoni li kienet hemmhekk tagħmel xogħla, mbagħad forsi ħajkollok iktar idejat, forsi tista' tgħid li ma stajniex aħna nkopru dan il-punt partikolari u inti ma tistax tiktbu dan il-punt jekk ma ġara xejn, tiltaqgħu u mbagħad taswel xi tip ta' ftehim xi qbil, imma xi kultant forsi ħajkollok inti tivvota fuq kustjoni. Jiena ninstab ċert li se nikdbu rapporti fil-futur se ngħidu li dan ir-rapporti ma xi membri mhux se jkunu kuntenti mbagħad nkunu nistgħu nagħtu xi opinjonijiet fuq xi punti partikolari. Forsi dina xi ħaġa li nistgħu nitkellmu dwarha fil-laqgħa tal-koordinaturi. Għandna bżonna maħna r-regoli dawn il-miżjonijiet, żjarat kif nistgħu aħna mwettquhom, kif nistgħu nikkonkluduhom b'suċċess. Bir-rapport ta' Berlin rajt li l-affarijiet mhumiex ċarri kemm kellhom ikunu din proposta tija jekk jogħġobkom ħudu nota tagħha u rridu aħna naqblu fuq xi proċedura xi regoli xi passi li rridu nimxu magħhom. Umbat il-kumitat irid jiddeċiedi hawnhekk għandna proposta u għal darba dwar ir-Rumanija Iva, marna iktar li l in mill għamilna b Berlin, hemm dokument mhux kulħadd huwa kuntent mhux kollox huwa perfett, imma dan huwa bidu. Jiena vera grat li eh, eh, Eminja provat tagħmel xi ħaġa. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjeni għalhekk iva se jkun hemm naħseb diskussjoni oħra fuq dan id-dokument, dan kien din kienet l-ewwel diskussjoni fuq dan l-abbozz, kif diġà tilkom jiena diġà diskutejtu dan il-punt ma' delegazzjoni li nippreżentaw dan id-dokument miftuħ eh, sab biex nitkellmu dwar x'seħħ waqt iż-żjara iva dejjem juqut li l-kritika imma forsi l-kritika setet kienet iktar kostruttiva. F'dan id-dokument m'hemm xi affermazzjonijiet eh, dan il-punt qed ngħidu l-kollega Gons li jitkellmu xi dwar xi sodisfazzjon għat tweġibiet li nkisbu jew li eh, jikkonkludu l ħidma li ġiet imwettqa, ansi kull ma għandna analiżi ta' dawk li kienu l-punti pozittivi u negattivi ta' dak li għamilna f'dawn it-tlettijiem. Aħna, pro, Iva, Il-komunikazzjonijiet li kellna ma dawk li l-tqajna maħħom forsi ma nkludejni jomx kolla imma E, minħabba il-limitu ta' żmien forsi ma stajċ nagħmel dan il-kollega Bostinaru wkoll tkellem punt nittama dor punt nittama li se jkun jixtieq jikollabra e, qabel ma naslu għal fażi tal-emendi għax ovvjament se jkollna dokument u kif aħna konna ftemna fuq minn qabel kif għettilkom iva binna fuq il-metodu li ġi użat kien hemm fuq il-fat li se nerġgħu niltaqgħu sabiex nippruvaw noħarġu bi dokument li iktar nistgħu naqblu fuqu dwar il-punt li għandu x'jaqsam mal-istampa, nixtieq jiena nirrepeti ruħja dina problema li għandu x'jaqsam mal-koordinaturi il-kunċett ta' program ta' missjonijiet li l-koordinaturi jistgħu jappruvaw jiena bħala president tal-delegazzjoni jiena rajt li fil-programm dana ma xie xi ma eh, mal-interkollokaturi li prezentaw il-petenzjoni tagħhom fuq l-organizzazzjoni tal-informazzjoni eh, fir-Rumanija. Kien hemm xi membri tad-delegazzjoni b'mod partikolari il- membru ex officio Bostinaro dan kellu laqa imma jien naħseb li kull membru tal-parlament għandu jkollu l-possibilità li jiltaqa ma' dawk fuq il-pajjiż u jorganizza l-affarijiet fissem il-Parlament. Imma Iva, dinna triq li nina naħseb li il-kollega Bossinaru jista jagħmel umbat ħagħuħra li inti titlop li fil-rapport iddaħħal tema li ma kanitx fil-programm li il-koordinaturi ma qablux fuqa jew ma ma ħaddux xi deċiżjoni partikolari fuqa u jiena mm, ma nistax inżid xi affarijiet hawnhekk sabiex jiena nħares l-impenn tal-koordinaturi ma ħadd sem jiena u eh, peress li il-programmi tal-missjonijiet ikun hemm deċiżjoni fuqhom mill-koordinaturi mbagħad dejjem stalihom li jiddeċidu jekk jixtiequ ma jintroduċu dan il-punt anka jekk dan ma kellux jaqsam mal-programm tal-missjoni. Jiena naħseb li dan huwa approċċ flessibbli miftuħ Jena nishti eh, intenni xafferi dak li jirrit namlu għawnek mux li noddu nġildu bejnietna imma li nkunu qrib ċittadini niprivaw natu soluzzjoniet li ċittadini ġifiri jekk aħna narraw li, li minn dawn il-punti nistaw niġbru xi affarijiet konkreti mhux li noqogħdu nikkritikaw l-awtoritajiet lokali naraw x'nistgħu nagħmlu pereżempju xi intervent mill-Kummissjoni jew xi awtoritajiet oħrajn jien naħseb li dawn l-affarijiet għandna nagħmluhom. Mbagħad eh, fuq il-bqija jiena naħseb li kulħadd għandu drittu u dmir sabiex eh, Iva mm, jagħmel dawn l-affarijiet li għandhom xi mal politika imma Iva kif diġà qedtilkom irridu aħna għodu attenti milli ma namrux ħafna din dan l eżerċizju ta' politika. Lil-kollega Hawken Iva nixtieq ngħid li jienna nixtieq eh, nosserva l-kundizzjonijiet imbagħad eh, kollega Hawken li kemm il-darba kritikat eh, din il-presidenza forsi tista' tagħti iktar suġġerimenti konkreti u tista' tressaq dawn ukoll il-segretarjat. Grazzi ħafna għalhekk nistgħu nagħlqu dan il-punt u nistgħu nissospendu u l- ħidma tagħna nerġgħu niftħu nibdew fis-seba' u nofs, eh, skużawni fil-ħamsa nofs, ħalli ikollna l-laqgħa tagħna tal-koordinaturi. Jekk il-kollegi diġà huma preżenti, eh, forsi eh, din il-laqgħa nistgħu nibdewha qabel il-ħin. Mela, ħames minuti pawza u mbagħad tibda il-laqgħa tal-koordinaturi.